azzjoni meħtieġa u għal darba turi rib iċ-ċittadini tagħna. Uh, uh, thank you. Thank you, madam. Uh, is... Grazzi. Għasanna fit min ta' dibattitu tagħna, dibattitu qasir dwar l-arar fl-Ewropa. Kien hemm din is-sena. Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej. Il-punt li jmiss fuq l-agenda l-istqarrija minnħat tal kunsill u l-Kommissjoni dwar l-10 anniversarju ta' risoluzzjoni 1325 tal-Kunsil ta' Sigurta ta' Nazzjonijiet Uniti dwar in-nisa u l-paċi u s-sigurta. Nixtieq nilqa' il rappreżentanti tal kunsill u tal-Kummissjoni se ngħaddi l-mikrofonu l-ewwel nett lill-rappreżentant tal kunsill Is-sur Olivier Chastel, ek jogħġbok ministru. President, onorevoli membri, huwa unura li li tkellem f'dan id-dibattitu fisem Lady Ashton, il-Baronessa Ashton, rappresentant toli tagħna. L-ewwel net President nixtieq nirringrazzja lill Parlament Ewropew l interess konstanti tiegħu fit-suġġett tan-nisa il-paċi u s-sigurtà. Jiena nixtieq ngħid illi l-Parlament kif tafu kien l-ewwel istituzzjoni xar wara l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni 1325 biex jappella l-implementazzjoni tagħha permezz ta' mozzjoni riżoluzzjoni illi adotta dan il-Parlament. 10 snin wara aħna issa nistgħu naraw li l-progress inkiseb. Issa għandna qafas internazzjonali qafas illi huwa msaħħa grazzi għall adozzjoni fl-2009 ta' riżoluzzjonijiet Wieħed minja tminja. Wieħed tminja tminja disa. Hemm rappreżentant speċjali għan Nazzjonijiet Uniti li ntbas konflitti armati u dan kien punt importanti. Issa għandna 20 pjanijiet internazzjonali. Is-sitwazzjoni tibqa' serja u Dan ifisser il-protezzjoni tan-nisa f'sitwazzjonijiet ta' konflitt u l-involviment fil-proċessi ta' bini ta' paċi. Għadhom mhux qed jilqgħu l-ħtiġijiet li hemm bżonn, violenza fuq in-nisa, fuq it-tfajliet matul il-gwerra u l-iktar violenza marbuta ma' sessi hija waħda devastanti u qed kisser ħafna ħajjiet. U jidher li ħafna impunità legali L-Unjoni Ewropea hija impenjata biex timplementa riżoluzzjoni 1325 u riżoluzzjoni marbuta ma' din. Illum għanna politika b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea dwar in-nisa dwar il-paċi u sigurtà illi tkopri l-aspetti kollha ta' relazzjoni esterni tal-Unjoni Ewropea permessa tal-manġata kriżi, għajnuna umanitarja u strumenti ta' kooperazzjoni u żvilupp. Jien nixtieq nitkellem dwar il-kisbiet tagħna, waħda mill-azzjonijiet involuti fl-iskambju tal-aħjar prassi, pereżempju, esperti mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u stati membri jieħdu sem mod regolari f'task force aħna nixtiequ nżidu numru ta' problemi ta' programmi nazzjonali hemm għaxar stati membri li għandhom pjanijiet ta' azzjoni u hemm oħrajn qegħdin iħejju pjanijiet ta' azzjoni bħal dawn. L-Unjoni Ewropea għandha serje ta' programmi illi jilqgħu l-ħtiġijiet ta' nisa u tfajliet, situazzjonijiet fejn ikun hemm konflitt u wara li jkun hemm il-konflitt. Aħna niffinanzjaw l-lajnuna medika għal vittmi ta' violenza marbuta ma' sessi finqas minn sentejn dan il-programm finanzja programmi 67 pajis. U l-volum ta' fondi kien iktar minn 200 miljon euro. L-Unjoni Ewropea qed tibda tuża sistema li tippermetti li jkun hemm segwitu għal komponenti marbuta ma' stessi fil-programmi ta' sviluppu kooperazzjoni l-Unjoni Ewropea għandha konsulenti punti ta' kuntatti għal kustjonijiet marbuta ma' stessi fil-missjonijiet tagħha ta' sigurtà u difiża għandha puntati ta' kuntatti fiktar minn 80 delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Palissa qegħdin nifinalizzaw rapport fejn aħna ħadna tal-immiet mill-mainstreaming tal- tas-sessi u drittijiet tal-bniedem fl-azzjonijiet tagħna tal-difiża komuni u sigurtà. L-Unjoni Ewropea taħdem mill-qrib ma' soċjetà ċivili biex tipparteċi biex tippromovi s-sem tan-nisa. Fl-2011 aħna qegħdin nippreparaw programmi speċifiċi biex nappoġġaw netwerks tan-nisa f'pajjiżi li ġew affettwati mill-konflitti. Il-budget huwa madwar ta' madwar 2 miljun euro. Ħafna delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea organizzaw open days jiem taftuħ biex huma jiċċelebraw l-10 anniversarju ta' riżoluzzjoni 1325 f'nofs Ottubru l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Europea organizzaw seminar ma' soċjetà ċivili ġewwa Addis Ababa biex huma jagħmlu rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet konġunti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana. Dwar l-impenji rinnovati, aħna qabel sa qabel l-aħħar tas-sena qegħdin nippjanaw biex niżviluppaw standards marbuta ma' drittijiet ta' sessi drittijiet tal-bniedem, drittijiet ta' tfal, it-taħriġ tan nies li ser jieħdu sem f'missjonijiet ta' sigurtà u missjonijiet ta' difiża komuni. Għal 2013 nistgħu niżviluppaw strateġiji lokali biex nimplementaw ir-riżoluzzjoni 1325 fil-kuntest tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni fall-inqas 60% tal-pajjiżi fejn hemm konflitt jew sitwazzjoni ta' wara konflitt Aħna u niżguraw li kun hemm rapporti regolari dwar l-implementazzjoni tal-impenni tal-Unjoni Ewropea f'rigward tan-nisa, il-paċi u s-sigurtà. Dan irid nagħmluh billi nużaw 17 l-indikaturi li ġew adottati f'Lulju 2010 l-ewwel rapport qed jiġi finalizzat bħalissa fis-26 ta' Ottubru li għadda l-Unjoni Ewropea ħadet sem f'dibattitu fil-Kunsil ta' Sigurtà fl-okkażjoni tal-10 anniversarju tal-adozzjoni ta' riżoluzzjoni 1325. U qabel dan, il-Presidenza Belġana organizzat tlet avvenimenti fuq il-livell ministerjali fuq il-livell oli u livell tal-esperti fi Brussel, New York u Ġeniva. Biex għajmu eh, kuxjenza u nħorġu b'rakkomendazzjonijiet u pala konsegwenza l-Unjoni Ewropea qed tappella għat-tisħiħ tal-monitoraġġ internazzjonali ta' riżoluzzjoni 1325. B'mod partikolari dan qed tagħmlu billi tressaq l-idea tal-promozzjoni ta' dawn l-indikaturi li ġew żviluppati mis-Segretarju Ġenerali ta' Nazzjoni Uniti. Issa l-Unjoni Ewropea qiegħda tappella biex tkun implementazzjoni rapida operazzjoni li seħma lajk kemm jista' jkun ta' dawn l-17 l-indikatur. Grazzi, Ministru. Għad-diskors tiegħek issa l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. Sur Joaquin Almunia. Grazzi tassew, President. Jina nishtiq nirringrazzja lil presidenza Belġana. Nishtiq nirringrazzja ta' dak li għadha kemm tgħid dwar din il-kwistjoni l komissjoni Ewropea ta' poġa bisih dak li ntqal mill-rappreżentant tal-Kunsill. Jiena nixtieq inżid tliet punti ma' dak li diġà ntqal. L-ewwel net, jiena nixtieq ngħid li naqbel bisih mal-president attuali kien hemm programmi hemm aktar minn 20 programm nazzjonali, programm ta' azzjoni li ġew wafqa madwar pajjiżi differenti. Għandna rappreżentant ta' Nazzjonijiet Uniti li huwa responsabbli għal kwistjonijiet marbuta mal-violenza kontra n-nisa f'konflitti armati. Kummissjoni Ewropea temmen illi aħna rrid naħdmu iktar biex nevitaw il-violenza fuq n-nisa u f-konflitti armani l-iktar violenza marbuta eh, ma' sess u violenza sessuali. Dan qed ikkisser il-ħajjiet ta' ħafna persuni l-Unjoni Ewropea trid tkun ta' eżempju billi timplementa riżoluzzjoni wieħed tlieta tnejn ħamsa u riżoluzzjonijiet marbuta ma' dawn huwa importanti illi aħna nħarsu ħtiġijiet tan-nisa u tfajliet li huma affettwati minn konflitti armati u nisa u tfal li huma affettwati minn situazzjoni li ġu wara l-konflitti. Per eżempju, il-kura medika hija importanti li natuwa l dawk illi eh, għaddew minn din it-tip ta' violenza, jrid ikun hemm xogħol ta' tim biex aħna nipromovu is-sem tan-nisa fil-bini tal-paċi u sigurtà ovvjament aħna rridu naħdmu flimkien ma' Nazzjonijiet Uniti biex aħna infasslu indikaturi infasslu indikaturi illi diġa qegħdin jiġu żviluppati mis-Segretarja Ġenerali. Ovvjament aħna irridu nieħdu passi oħra l qudiem ukoll. Il-Baronessa Ashton, ir-rappreżentant Oli għal politika barranija. Ħatret l-ewwel mara su Rosalini Marsa li hija responsabbli mis-Sudan. Grazzi, Sur Viċi President. al kommenti tijak. Issa fissam il-PPE. Is-Sunjura Edith Bauer. Grazzi tassew, President. il rezoluzjoni tal-Konsil ta' Sigurtà ta' Nazzjoni Uniti il ġiet adottata ġara snin ilu riżoluzzjoni ħamsa kien pass storiku, pass illi ħadet il-Kumità Internazzjonali fid-dawl ta' dawn l-esperjenzi ta' diqa tal-ex Jugoslavja. It-batija illi għaddit minna din il-popolazzjoni ċivili e, fostom għedin naraw illi huma n-nisa illi l-iktar ibatu hemm ukoll stupru tan-nisa u mhux kombinazzjoni l-konvenzjoni ta' Ginevra tirrikonoxxi dan il-konsekwenzi ta' stigmatizzazzjoni u l-violenza jistaw jagħmlu ħajja impossibbli, ħajja wara l-konflitt impossibbli għaliex l-umiljazzjoni psikoloġika u fizika tħalli traċċi matul il-ħajja ta' dak li jkun. Anke jekk il-vitma jirkupra l-ewwel qabel kollox. U għalhekk maħniex u meta ngħidu illi dan irid parti mill-politika ta' sigurtaw ta' difiża irdu noħolqu strumenti biex nwafqu il-vjolenza darba l dejjem. L-isforzi ta' Nazzjoni Uniti f'dan ir-rigward ovvjament ma nistgħux ninjurawhom hemm bżonn ta' ċertu azzjoni Għaliex anke llum in nisa qegħdin jiġu stuprati. l-luf ta' nisa qegħdin jiġu stuprati f'żoni ta' gwerra. U spiss dawn isiru vittmi għattini tieni darba. Fir-reġuni tal-Vant tal-Kongo 8300 mara ġew stuprati. Rridu naħsbu fis-sitwazzjoni wkoll tal-kampijiet ta' rifugġati, għaliex anke hemmhekk in-nisa mhumiex qegħdin jgħixu f'ċertu sigurtà. U importanti li ninkludu n-nisa f'dawn il-forces ta' zama ta' paċi. Għalli xissem taħħom u tassew importanti, aħna nasbu li importanti li n-nisa jintaw ruol attiv fil-proċessi ta' paċi. Mux għamissib li huma u kollom ruol passiv, jew inkella jkunu vittmi biss. Grazzi. Fissemi soċjalisti u demokratiċi. L-onorevoli Koppa. Grazzi President, għan għaddin niċelebraw l-10 anniversarju tal-adozzjoni ta' rezoluzzjoni tal-Konsil ta' Sigurta ta' Nazzjoni Uniti u li ta' 25 dwar in-nisa l-paċi u s-sigurta. Dan is-suġġett huwa importanti aktar minn qatt qabel għaliex in-nisa u tfal huma l-vittmi ta' konflitti armati, mijiet ta' każijiet ta' stupru f'reġuni mifnija bil-gwerra. Juru illi l-istupru u l-violenza sessuali huma strument militari biex laqdu jiġu umiljat. Soldati isegwu ordnijiet mis superjuri tagħhom jistupraw u jekk dawn dan l-istupru jkun fil-pubbliku mela allura l-impatt fuq in-nisa jkun ħafna aktar gravi, in-nisa jiġu stigmatizzati, jiġu maqtula wkoll pala delitt tal-onur. Aħna dan irridu niġġilduh, irridu nwafquh darba dejjem, dawn ir-rejati tal-gwerra irridu nwafquhom irridu nagħmlu l-verifiku l-kontrolli kull imkien il-soldati ta' NATO għandhom ukoll il-responsabiltajiet tagħhom. Irdu hemm kastigi seri, għanna bżonn ta' taħriġ, edukazzjoni u disċiplina. Irdu nibatu messaċċar il kulħadd il-komunità internazzjonali titturi illi hija ta' bilħat fisser dak li tgħid. Kif tgħid ir-reżoluzzjoni 1325 in-nisa irdu jkunu msieħba gwali fiż ta' paċi. L-għanew li għandu jkun illi natu seta l-nisa li huma jkun jistgħu jidru qudiem il-qrati internazzjonali għandna wkoll dawn il-programmi għal riabilitazzjoni soċjali, ekonomika u psikoloġika. L-emanċipazzjoni tan-nisa, il-ħarsin tan-nisa huma kondizjonijiet neċessarja aħna jridu nwafqu din il-violenza sessuali pala strument tal-gwerra, grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Noriko Nikolaj. Liberali Demokratiċi miex għonek Il-ħodur, il senjura eh, Barbara Loħbiller. Grazzi. Aħna inna netolbu għal ġustizja għad dritti tal-nisa iktar minna xar snin ilu u dakin is-suġġett ta' riżoluzzjoni tal-Kunsil eh, ta' Ġinus Mawda u li nippermetta nippermetta il-parteċipazzjoni għan-nisa fil-diskussjonijiet Kofi għan għal fil-2005 li kunem pjanijiet tazzjoni u din ir-riżoluzzjoni li għadna kemm semmejna li 20 pajjiż biss għadhom aderew u pajizi bħal Svezja u l-Unjoni manki pajizi tal-Afrika u l-Istati membri kollha għandhom li ifasslu pjanijiet tazzjoni il-pajjiż tiegħi il-Ġermanja għada rifjutat tagħmel dan sissa u fil-perspettiva tal livell internazzjonali huwa importanti ħafna li kun hemm ikun hemm eh, sessjoni speċjali fuq il-vjolenza fuq in-nisa u għal l-ugwaljanza bejn in-nisa u miżuri li jitfasslu huma l-emerġenza nagħtu l-appoġġ tagħna għal dawk in-nisa li huma vittmi tal-vjolenza sesswali għanna u koll nidentifikaw u eh, nikondannaw min jagħmel dawn l-azzjonijiet. Kif għadu kemm intqal 200 miljun ta' euro għandhom eh, jinataw biex ikun hemm appoġġ għal din ir-riżoluzzjoni. Huwa importanti għal daqstant fl-NGOs għandhom ikun hemm din li tiġi inkluża biex ikun hemm użu għal dan il-an għal xelluk maqut e, Sinjura Svensson. Is-tfal u n-nisa huma vittmi f'dawn il-kondizzjonijiet ta' gwerra l-abbuż kontra n-nisa u tfal huma arma f'sitwazzjoni ta' konflitt in-nies huma vittmi huma verament vittmi Emma n-nisa mhumiex biss vitmi u għalhekk għandu jkun hemm eh, eh, kif għadha kemm intqal fir tal-ġnus maquda u x-xogħol il-ħidma sabiex il-konflitt jinqeret u permess tad demokrazija u l-paċi wara il-konflitt għandu jkollhom parti attiva fil- uh, u eh, għaxar snin għaddew mill-rizoluzzjoni, mill-adozzjoni ta' rezoluzzjoni u ma' invizibli fil-rikostruzzjoni biex ikunem demokrazija dejjima u paċi dejjim. Għalek għandhom ruol importanti dan is-settur u hija il-rwol tar-raġel li kollu deċizjoni, fl-implementazzjoni ta' dawn id deċizjonijiet u għalhekk nisantom ikunu viżibbli fir-riżoluzzjonijiet u wara il-konflitti il armati u għalhekk hemm bżonn nagħtu attenzjoni biex nagħtu għajnuna għal rikostruzzjoni. Grazzi. Grazzi Signora Svensson. Issa ngħaddi l-mikrofonu is-sur Pasqa għal IRD. E Grazzi ħafna, Signora President. Il-rezoluzzjoni wieħed li ta' fuq ir-rwol tan nisa għal paċi u s-sikurta kienet waħda mill-dokumenti aħħarin li turi rispett għan nisa u dispożizzjonijiet f'din ir-riżoluzzjoni ta' sens u hija relatata għal problemi li ħafna drabi e, e, jiġru bejn nisa u rġil fil-ħajja ta' kol-jum. Nisa huma spiss vittmi ta' attakki sessuali anki f'pajjiżi ċivilizzati li jirrikonoxxu l-obbligi tagħhom skont ir-riżoluzzjoni wieħed li tatnej ħamsa tal-Kunsill tas-Sikurtà u għalhekk għandna nassikuraw implementazzjoni ta' dis pożizzjoni ta' dispożizzjonijiet tal-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-ġus maquda. Hemm problemi serji meta niġu biex nassikuraw il-rispett ta' drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi ċentrali tal-Afrika u tal-Azja u spess reġim militari huma mibnija fuq valuri kompletament differenti li imorru kontra ċiviltà. U għalhekk nemmen li qabel kollox għanna inħarsu li da sentur għanna li konċentra fuq dan is-settur u nadottaw dispożizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea biex nġibu ktar pressjoni, namlu ktar pressjoni fuq reġimi biex jirrikonoxxu drittijiet fundamentali ta' ċittadini. Grazzi, Sur Pasqua għannom ta' l-NEI Signora eh, Morvaj. Grazzi ħafna, kollegi, kullħat jista' jagħti risposta faċli il-maġranza tal-ġnus huma permessi li kollhom rwol eh, limitat biex jieħdu deċiżjonijiet politiċi ekonomiċi. Iżda fil-maġġoranza tal-każi pala konsekwenzi ta' dawn id-deċiżjoni u qed naħseb fil-nissa da mumiex il-konflitti imma li għanna nitkellmu ma huma konflitti eh, eh, mhux biss politiċi ma anke ekonomiċi li batu mill-far u din hija xi ħaġa li jiena naħseb li għanna nistudjaw u jekk naraw il kontenuta rezoluzzjoni tal-deċizjoni eh, eh, ta' rizoluzzjoni tal-ġnus ma'uda nis għandhom ikonu parti mill-kollom eh, ruol għawi fil-proċess ta' deċizjonijiet nisa huma effettuati mhux biss mill-konflitti armati specialment fil-strisċa ta' Gaza nisa ġew imweġa f'attivitajiet fil-Stat tal izrael e, e, ħarsu lejn u lidhom li għandhom jgħixu b'diżabilità għal-tul tal-ħajja tagħhom. Huma n-nisa li jaħdossib dawn it-tfal nirrepeti. Rajna kif il-bombi e, kisru skejjel u meta nitkellmu fuq il-sofferenza tal nisa tal f'dan il-kuntest ta' konflitti armati. Grazzi, Sinjura Morvaj. Essa eh, l-kellima ġoven eh, għal PPE. Sinjura President, Sinjuri, fil-konflitti fejn ikun hemm il-vjolenza kontra in-nisa hija strateġija eh, l-istrateġija ewlenija hija l-istupru hija pjanata, hija arma ta' gwerra u għalhekk għandna nikkondannaw din il-vjolenza ma mhux biss nikondannaw imma namorru lil-lin eh, dikjarazzjonijiet mhumiex biżejjed irdun nkunu ċerti li jkun hemm azzjoni u għalhekk nissuġġerixxi għandu jkun hemm tliet tipi ta' azzjonijiet qabel kollox. jina nemmen li rridu niġu konvinti li fil-żoni ta' konflitti fejn hemm l-Unjoni Ewropea għandu jkun hemm organizzazzjonijiet tan-nisa aħna nirrispettaw il-ġustizzja, l-ħelsin u għalhekk jekk dawn ikunu bażati fuq nisa dawn joħorġu ktar b'saħħa il-ġlida drittijiet eh, tan-nisa d-dinjità tal-bniedem u l-prinċipju, l-valuri, l-kwalità, l-fraternità dawn kollu jimxi iktar il-qoddim. it teni punt nissuġġerixxi u meta aħna Ewropej nipprovedu għajnuna rikostruzzjoni għal ħut mill-pajjiżi irridu nassikuraw li il-mexxejja nazzjonali, lokali, reġjonali qed naħseb l-awtorità tal-Palestina jekk aħna nirrikjedu eh, li kunem il-parteċipazzjoni tan nisa fis-sistema politika u dawn skur se jbenefikaw eh, li se jbenefikaw ma' nisa fejn aħna ħana involuti involuti kemm mill-aspett eh, ċivili u politiku għanna nejnu li intejbu is-sitwazzjoni tan nisa u għalek Eh, it-truppi tagħna għandna nagħmlu truppi tagħna delegazzjonijiet tagħna u għalhekk il-popolazzjoni lokali titgħallem mill-eżempju tagħna. Grazzi. Is-Sur Tarabella ġiex minuti. Sinjura President, il-rezoluzzjoni li ġiet adottata li eh, tat importanza l-partiċipazzjoni tan nisa xa snin wara l-eluf ta' nisa li ġew stuprati, per eżempju, fil-Kongo, kien hemm impunità fil-żoni ta' konflitti armati dawn il-krimini ġrew meta anki kien hemm preżenza tal-ġnus maquda u għalhekk għandu jkun hemm fondi apposta hemm bżonn fuq livell ta' istituzzjonijiet internazzjonali biex inqajmu kuxjenza tista' titkellem iktar iktar eh, bil-mod u hemm interferenza ta' mm, mobile phone. Idu nemnu li eh, aspetti tal-gender eh, tinfluwixxi kullum kien l-impunità kontra l-violenza kontra n-nisa għanna nħejju pjan speċifiku għanna nżidu l-fondi fl-istituzzjoniet Ewropej biex nejnu biex nejnu drittijiet Eh, tal-bniedem f'dan is-settur kif qal il-Ministru Xastel ħafna sar u kien hemm skambju ta' prattiċi hemm task force f'ħafna pajjiżi u għaxar stati membri parteċipaw u nispera li iktar eh, jieħdu parti u għalhekk anke fis-servizz estern ikun hemm rappreżentanza ugwali bejn nisa u rġiel u naħseb ukoll li ma nix ninsew l-importanza ta' nisa meta niġu għal riżoluzzjoni dwar il-konflitt għandu jkun hemm komunikazzjoni bazata bejn organizzazzjonijiet internazzjonali u eh, il-popolazzjoni. Signora eh, eh, Figueredo, President, u importanti li nagħtu importanza dwar il-konflitt fuq nisa u tfal u hemm momenti kritiċi il-gwerra fl-Iraq u konflitti serji fil-territorji okkupati minn Izrael u situazzjonijiet mm, fejn il-faqar eh, imposti minn eh, anke minn ta' gvernijiet aħna rajna eh, fis-summit tal-NATO fejn inħolqu eh, punti strateġiċi u għalhekk kien hemm demostrazzjoni eh, paċifika u kampanja għal eh, paċi NATO le u kien hemm eluf ta' nies li kienu qed ħadu parti f'din id demostrazzjoni li hija punt kruċjali għal demokrazija u għal paċi għal NATO li titlu per rikonoxximent għal dawn l-aspetti kolla dawn id-demonstrazzjonijiet li saru kol fil-Portugal kontra diskriminazzjoni ta' nisa jkun hemm politika eh, li promuovu li promuovu svilupp ekonomiku u soċali li garantixxi il-paċi is-sur Kukan għal ġiex minuti. Sur President, kollegi, jina u kol nishti li nelqa din rezoluzzjoni 1325 għali xanda sinifikat importanti fuq livelli ta' politika, ta' paċi u għalek il-rwol ta' nisa fil-preservazzjoni tal-paċi u prevenzjoni tal-konflitti dawn l-axar 10 snin ħafna ġi investit għal dan il-an, iżda madan kollu il-violenza kontra il-nisa, l-abbuż tan-nisa għadu għadu waħda mill-karatteristiċi tal-konflitti għax ħaġa li qed issir iktar spiss bħala violenza sistematika kontra nisa qabel u wara l-konflitt mis-seni kwota statistika Imma l-avvenimenti eh, traġiċi fil-Darfur, fil-Kongo, Sierra Leone, fil-Bosnia, personalment jiena il ma' ħafna nisa kienu vittmi ta' violenza eh, fil-ex Jugoslavja u l-memorji tagħhom huma terribli, kienu torturati, kienu stuprati u ħafna minnhom eh, tneħħew mill-soċjetà wara l-konflitt Iżda, it-tmim ta' konflitt ma tatix garanzija li il-violenza t-tispicċa u rrikidu nassikuraw il-parteċipazzjoni ta' nisa fil-kreazzjoni ta' sikurta u l-paċi għalek dinija l-an principali skont ir-riżoluzzjoni tal-ġnus ma'uda dal-axar ma rajniex progress u għalek għanna bżon namlu tibdiliet u għalek il-volontà politika t-tazisti biex tikkreja dawn il-kondizjonijiet ta' qafas u li nżegwixxu dan ix-xogħol din il-ħidma u e, il rwol ta' Sinjur Ashton hawnhekk skont e, l-azzjonijiet esterni. Grazzi, grazzi ħafna, kukan. Frauen und Kinder sind weiterhin überproportioniert. Signor Lusen, grazie ħafna n-nisa u tfal qed jiġu ktar affettwati minn ħaddieħor fil-gwerra minn minħabba l-gwerra. Ma nastabx li aħna nużaw, nappużaw, nisfruttaw minn nisa minħabba l-gwerra. E, statistika fid drc tura li l-intervenzjoni militari ma tajibx is-sikurtà, ma tajibx il-kondizzjonijiet għal dan nesansi bil-kontra. fl is-sitwazzjoni tan-nisa qed tmur minn ħażin għall għar u il-bediet e, dak e, li huwa wieħed li ta' tnej ħamsa ħajstir biss jekk wieħed jista' jevita l-konflitti u juża miżuri ta' fuq livell ċivili jekk wieħed għandu e, jimxi l-qoddim. Din il-stampa ta' għajnuna li qed tirata qed tiġi imħarb hija mħarbta mhijiex mhix minna. Anzi, iktar qed nagħmlu ħsara lil dawn in-nisa ma nistawx natu iktar għajnuna flejjes għal tħarriċ li jibqa jenata li dawn il-pajizi qabel ma jifu dan din il-violenza. Għalix ħafna drabi dan bisa tiwasal għal zida fl abusa ta' dawn il-nisa. Grazzi mela jena du għal kaċnijaj. Erba minnis jixuq jitkelmu, Sinjura Estrella. Grazzi ħafna, Sinjur President. Aħna l-koll smajna referenzi għal rizoluzzjoni tal-Konsil tas sikurta ta' ġnus maquta. Aħna dejjem kena informazzjoni dwar riżultati li ksibna sista issa imma l-problema jibqali li nisa jibqaw l-ikbar fitmi ta' dan il-konflitt. Aħna nafu li dawn in-nisa m'għandhomx eh, ebda vuċi f'dan il-xqed jiġri f'dan ir-rigward. Jekk ikun kien hemm iktar nisa pożizzjonijiet għolja, li kienu qed jieħdu deċiżjonijiet politiċi u kienu qegħdin ukoll involuti f'tieħid deċiżjonijiet fuq livell ekonomiku jkun hemm iktar paċi sikurtà fid-dinja u wkoll nkunu nistgħu nibbenefikaw minn iktar żvilupp minn iktar kondizzjonijiet ta' xin aħjar għalhekk aħna nirridu iktar nesa fil-kargi ta' teħid deċiżjonijiet f'kull livell ta' soċjetà u kif qed diġà hawnhekk in-nisa irridu ikunu jistaw jihdu sem, irridu jkunu atturi attivi fil-proċess ta' zama tal-paċi u dan il-proċessi ma jistawx jismexxew biss mill-irġiel. Iva, graċi ta' sewi, Senjura Parvonova. Signor President, meta nitkellmu dwar in-nisa f'dan iż-żoni ta' konflitt aħna rridu nikkonsidraw li minkejja żdidiet fi sforzi f'dan id-direzzjonijiet palmu ta' ħattir ta' Senjura Wallstrom li u rappresentant speċjali tal-Segretar Ġenerali fil-qasam tal-UN fil-qasam tal-violenza u konflitt xorta għanna bżon iktar eh, kampanji ta' għajmin ta' koxjenza u iktar azzjoni fil qasam jina nisħaq illi sħobija fost dawn il-MPs stati membri, gvernijiet stati membri kif ukoll l-Unjoni Ewropea u ġusma' u huma essenzjali biex nibnu l-appoġġ għal dawn biex nilħu dawn il-għanijiet tagħna u nilħu l-MDGs. Fil-kontest tal-gwaljanza ġenerali ħan nihdu impen konġunt biex nkunu hemm rappresentazzjoni aħjar tan-nisa u biex niprevenu l-gwerra, nerġgħu nġibu l-paċi u nisħu il-nisa jistaw jaqdu l-wol siwi fi tal-paċi jekk jingħataw lajnuna u l-inklużjoni meħtieġa. Jiena nixtieq ngħid il-Unjoni Ewropea għandhom rwol kruċjali billi jgħatu dan bilieħu dawn l-għanijiet sabiex inkun hemm soluzzjoni li tintlaħaq fuq żmien twil u għalhekk għandna rwol politiku importanti biex indirizzaw il-sitwazzjoni ta' dawn in-nisa f'żoni ta' konflitt billi nbaqfu il-gwerra u nżommu s-sigur tal-paċi. Is-Sinjura Dodds. Grazie nix nati l-appoċ tijaj għal-rizoluzjoni 1325. Jiena eh, nixbet l-attenzjoni tal-Kamra għal situazzjoni fl-Irlanda ta' fuq. Fejn aħna għanna settur ta' nisattiv ferm, settur illi l-ufisseħ eh, eh, u fuq żmien twil per mod permanenti fil-pajjiż. Jiena bil-maġejt kont qed nirrappreżenta Belfast tal-Ponent fl-Assembleja u wkoll kont qed nirrappreżenta reġjuni fil-gvern lokali. Dawn huma raġuni li ġew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 fil kampanji fil-passat anki minħabba violenza intrakomunitarja u um, dawn il-truppi pal huma ċentru tan nisa kienu forza koerziva għaliex kienu għamlu rabtit ma' gruppi oħrajn tan nisa f'komunitajiet oħrajn dawn huma nista ta' kuljum li jurew li huma mexxejja u li huma modelli eċċellenti għal komunitajiet oħrajn u pajjiżi oħrajn li qegħdin ħabtu wiċċhom ma' terrorizmu u l-vjolenza. Illum dawn il-gruppi bħal Shankill Women Center u n-network oħrajn u taħriġ għan-nisa. Dawn mhux biss għedin jahmu fuq livell komunitarju, imma qed jagħtu n-nisa opportunitajiet fis suq tax-xogħol permezz edukazzjoni u taħriġ u dan huwa l-mezz kif u mmexxu quddiem fuq kollegi. Ευχαριστώ κύριε Ντότς. Η κυρία Grazie ħafna signora Dodzi. signora Nikolaou. Grazzi. Jiena nittama li illum, id-dibattitu tal-lum, mhix biss se tkun tifkira ta' riżoluzzjoni wet lej 325 imma se tirrappreżenta bidu ġdid approċ ġdid għal din il-problema illi għada qed teżisti kif kienet għaxar tagħmel għaxar snin meta għaddit ir-riżoluzzjoni. Jiena ma minx li stqarrijiet ta' rida tajba ma' mizzejiet. Dawn l-istqarrijiet u ovvjament huma tajbin jitkellmu dwar realtà iżda aħna irridu naġġixxu u fiħdan il-kuntest attwali tal-politika ta' u l unjoni Ewropea aħna rridu noħol u kodiċi ta' kondotta f'operazzjonijiet ta' konflitt kif ukoll wara il-konflitt. Aħna għanna l-Konvenzjoni ta' Ġenevra, il-Ġenevra li tatina il-kriterja l-imġiba tagħna waqt il-konflitt u wara u dan jista' jina ta' valur miżjud ma l-isforzi li qed jiġa jsiru biex nxejnu din il-problema. Aħna rridu wkoll nappoġġaw l-azzjonijiet fondi u jrid ikollna approċ koerenti għall-għajnuna. Grazzi, is-Sinjura Zaborska fidejk. Grazzi. President, aħna għadi niċelebraw l-10 anniversarju ta' rezoluzzjoni 1325 mill-Konsil ta' Sikurtà ta' Dnus Maquda rigward ir-rwol ta' nisa biex inżommu l-paċi u s-sikurtà. Irridu nivverifikaw mod aħjar jekk ir-riżoluzzjonijiet li ġew adottati fil-fatt qed ikollhom segwitu fil-prattika. Aħna nasab reazzjoni kienet kienet eh, għaddej bil-mod ħafna rridu nintegraw n nisa nejn u n-nisa kajja l taħħa, tagħhom, minkejja n ġejjin. Jekk inħarsu lejn il-problema tal-vjolenza, aħna rridu nħarsu lejn il-familja, lejn it-tfal, rridu eh, permettu li dawn in-persuni jkollhom ħajja mingħajr u miljazzjoni. Sa kemm in-nisa mhux qed iħossuhom siguri f'pajjiżhom stess aħna ma nistax nitkellmu dwar ugwaljanza ġenwina. Grazzi ta' sew wasalna fit mim lista ta' kellima mela ngħaddi mal nofih għas Senjura Xastel, Ministru Xastel, li ħajitkellem fis-sem is-Senjura Ashton. Is-Sur eh, Xastel. Madam President, Eżis kollegi, ovvijament, għabel mafnum il punti li u il parlamenti kif ma s-sana ma naqbilx, meta nitkelmu dwar dak li Is-Sur Ġuvan u s-Sur Torabella kienu qegħdin e, jitolbu. Għax meta nitkellmu dwar ħolqien tal-EEAS, mela rridu noħol u opportunità biex insaħħu l-politika tal-Unjoni Ewropea dak kienx saqsa minn nisa il-paċi u s-sikurtà. U billi waqfna dan l-EAS e aħna rridu narfu sfida permanenti u dimna li tkun hemm rappreżentanza eola ta' nisa anki fil-dak li huma impjegati tal-IES innifsu fuq kull livell, sinjura x'net taħdem fuq dan fuq dan qed eh, tieħu ċertu inizjattivi billi nomina l-ewwel marra li tiġi rappreżentanta is-Sinjura Rosalind Marsden għas-Sudan u wkoll f'Settembru ħatred 29 uffiċjal għal kargi għolja seba' nisa fosthom pala kapjiet ta' delegazzjoni u dan huwa zida eh, fil-5% tal-numru ta' nisa f'dan il-livell ta' tħej deċiżjonijiet fl-istess l-Unjoni Ewropea qed jagħmlu sforzi kbar biex jtejbu l-kapaċitajiet tagħhom għal promozzjoni u tas-sigurtà u tal-paċi. U aħna rridu nieħdu miżuri sabiex ikonna iktar għarfin madwar pajjiżi oħrajn u dan ifisser iktar taħriġ, taħriġ speċifiku ħafna minna tkellimna dwaru pal per eżempju aħna għandna Instrument Ewropew għad demokrazija u ġittijiet ta' bnedmin u f'dak il-kontest l-Unjoni Ewropea poġġa ġus maquda fil-twettiq tal-reżoluzzjoni li għandha x'taqsam ma' nisa fl-ambitu tas-sikurtà tal-paċi f'pajjiżi li huma affettwati pal pakistan Afganistan, Georgia, l-Armenja, l-Azerbajġan, uh, Rafil Gavana Valley, Pakistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. Ki l-Unjoni Ewropea għada għada għada għada temmen fil-ħtieġa li jinqamidu l kustjonijiet ta' ġetijiet tan-nisa fil-Kunsil ta' Sikurtà ta' xusma użaw aħna qegħdin naħdmu sabiex ikollna aktar progress li jsir fit-twettiq ta' riżoluzzjoni 1325 u għandna wkoll l rekomendazzjonijiet għal kunsil sabiex nkunu nistgħu nittrattaw dawn l-isfidi u n-nuqqaqisijiet illi jeżistu fit-twettiq ta' din risoluzzjoni l unjoni Ewropea titlob il-Konsil tal-Sekurta sabiex jirdoppjaw l-isforzi tagħhom fil-ġlida kontra l-impunità u li mod eh, gradwali mod speċifiku u mirat irridu eh, nkastigaw dawk illi huma responsabbli għal ksur ta' drittijiet tan-nisa u ah, jiena konvint li l-Parlament Ewropew ħaj żomm kompli żomm għajnej fuq l-isforzi tal-istati membri kollha f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi, Ministru. Mela, Sinjuri, jiena rċevejt sitt mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni minn eh, gruppi politiċi differenti dwar dan il-punt Issa, wasanna s-mim ta' dan id-dibattitu u l-votazzjoni